anke fuq kooperazzjoni biex nejnu lill-imsieħba Niġerja tagħna biex waslu għal-bidla. Grazzi. Very much, Mr. Grazzi ħafna, Kommissarju. Qabel ma ngħaddu għal pass li jmiss, ksibt informazzjoni li xi ħadd kien interessat li kollu point of order minħabba li ma kellux il-kelma fil-KHDI Ma nsemmi li l-KHDI hija possibilità, imma mhux dritt tal-membri u sta l-President li qed presidi l-Kamra li jagħti l-kelma jew le f'din il-proċedura. Fadlenna ftit ħin kellna possibilità li nagħtu l-mikrofon għal tnejn min-nies tajt tal ħamsa jiddispjaċina ma stajx naqdel il kulħadd. Nagħlaq id-dibattitu u ser inkomplu bil-votazzjoni issa. Uh, the next item is to vote on the six motions for resolution on Nivvotaw fuq sitt eh, mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq situazzjoni ta' Ġebuti. Għan nivvotaw fuq mozzjoni konġunta ta' rezoluzzjoni minn ħames gruppi politiċi. U l-ewwel qabel kollox nibdew bl-emenda numru wieħed. Nivvotaw fuq l-emenda numru 1. Min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Naddu issa l-votazzjoni ta' mozzjoni rezoluzzjoni kollha kemmi, min huwa favur, kontra, Astenzjonijiet? adottata. Nadda dokument li jmiss il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa l-votazzjoni fuq is-sitt mozzjoni riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fin-Niġerja. Għan nivvutaw fuq mozzjoni konġunta ta' riżoluzzjoni minn ħames gruppi politiċi. Nibdew bl-emenda numru 2. Min huwa favur? kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda numru 1. Min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet nissuġġerixxi li nivverifikaw, imma għandi l-impressjoni li ġiet accettata. I put the amendment to the vote, the vote is open. Vot nominali miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Adottata. votazzjoni maqsuma fuq paragrafu 18, l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Tieni parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Naddu l-votazzjoni tal-mozzjoni ta' rezoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mela, grazzi ħafna tal-li ħattu sem fil-votazzjoni. Mr. Odi għandu point of order, jekk joġbok. C'était simplement pour faire une observation sur le procès. Kull ma xtaqt namelu għan nagħmel komment fuq il-minuti tal-laqa tal-bieraħ li tqasmu. Fil-punt numru 4 tal-aġenda kellna dibattitu politiku dwar ir-riżultati tal-Presidenza Irlandiża u l-ftejm fuq l-MFF, il-qafas finanzjari multianwali. Imma fil-vot, punt numru 6, għat nitkellem fuq ir-regola 179, paragrafu 6-2, naraw li hemm riżoluzzjoni fuq il-Presidenza Irlandiża li tinklużi wkoll il-ftehim fuq l-MFF. Aħna votajna fuq riżoluzzjoni u titlu ta' riżoluzzjoni li kien propju fuq ftejm fuq l-MFF minn 2014 u 2020. Ma nix nibdlu l-minuti u npoġġu ftehim politiku biss għal-MFF ma nix npoġġu il-rizultati tal-presidenza irlandiza. Dawn mhux indirizzati fir-riżoluzzjoni. Jekk tidu tpoġġu dan fil-minuti taraw li fil-vot veru propju tkellimna biss dwar il-ftejn politiku tal-MFF li mulli l-in mir-rwol tal-presidenza irlandiża u ħaġa speċifika ħafna. ġezzuk ix tudomax. Ħadna nota tal-punti tiegħek surodi nirrikonnexxu dak li qed u waslu il-messaġġ lid-destinatarji. Herr Präsident, nur ganz kurz. Mr. Posselt, President, fil-qosor Din kienet waħda mill-iktar ġimgħat tal-plenari sbieħ ta' ħajti għax fl-aħħar ollejna l-bandiera eh, Kroata. Nixtieq ngħid li li naħdem 20 ta' snin dwar dan u verament kuntent. L-ewwel bħala assistent ta' Van Hamsburg u anke mill-1994 bħala membru ta' din il-Kamra. Qabel ma niqfu għal waqfa tal-sajf, nirringrazzja lilek President u għal personal tijak għal mod eċċellenti kif inti presidejt il-laqat f'dan l axar f'din l-aħħar sena u nixtieqlek l-vaganzi eh, ta' mistriħ. Grazzi, grazzi tal-messaġġ imma tantx kien point of order dan. Il-minuti ta' din il-laqa plenarja ser jitresqu fit-plenarja li jmiss jekk memx oġġezzjonijiet il-testi votati jiġu mresqa lejn il-korpi u persuni msemmija fit-testi u nixtieq ilkom